tirċievi konsulenza adegwata u tieħu nota wkoll tal-gruppi kollha. Jidher li għaw min għamel tajjeb hawnhekk. Mela jekk tippermetti li permettu li nwiġibkom ukoll. Jina indirizzajt eh, kwistjoni u indirizzajt kif suppost, tajt il-kelma li l-kun minxta u għalek issa sernala dan id-dibattitu għem proposta rizoluzzjoni ser tiġi votata għada fil-11 u nofs u issa nistaw naddu għad-dibattitu li jmiss. U l-punt li jmiss huwa il-rapport tal komissjoni u tal konsil fuq it-Turkija. U għawnek jina mill-ġdijt nishtiqnati l-kelma l-Honor il-Ministru Creighton. U nittamaw li huma jissieħbu fl-Unjoni Ewropea qabel il- eh, Mumiex ser jissieħbu qabel it-tmim tal-Presidenza Irlandiża, però xorta nixtieq li intitħu l-kelma. Mela fissem il-Kunsil, grazzi tassew, jiena nixtieq. Sinċerment nirringrazzja l-Parlament għax-xogħol tagħhom fuq din il-kwistjoni u ir-rapporter is-Sinjura Reutem. Il-rizoluzzjoni ta' konturi num ta' kwistjonijiet importanti u waslet ukoll punt importanti ħafna fil- relazzjonijiet ta' bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija. Turkija hija msieħ prinċipali l-Unjoni Ewropea u l-ekonomija hija attiva ħafna u l dan qed ikollu wkoll l-impatt fuq ir-reġjun u wkoll qed tinsifika il-dialogu, relazzjoni bejn il-Turkija u l-Unjoni Ewropea. Il-loqsma differenti li aħna qed nikkoroperaw fuqhom juru il sakemm aħna għandna interessi komuni. Però l-relazzjoni ta' bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija ma kisbitx il-potenzjal sħiħ tagħha u dan jista' jseħħ biss permezz ta' progress kemm fil-negozjati tal-adeżjoni kif ukoll f'dimensjoni oħra tar-relazzjoni Għalhekk importanti u aħna qed naraw momentum ieħor fil-adeżjoni tal-negozjati anki fil-kapitlu tal- il-fat li ħaniftħu il-kapitlu tal-kwistjoniet marbuta ma' kwistjoniet reġjonali fi xur li ġejjin aħna ser nagħmlu wkoll li nistgħu sabiex ikollna niksbu aktar progress u dan ser jeħtieġ sforz sinifikattiv min-naħa ta' Turkija aħna mħeġġa mill-kooperazzjoni aħna rċevejna sal-ġurnata tal-lum it-Turkija u mill-Kummissjoni u anki mill-imsieħba tagħna. L-aġenda pożittiva għadit rwol importanti ħafna biex aħna immexxu l-qudiem ir-relazzjoni tagħna, però jidher ċar li l-aġenda pożittiva huwa huwa punt importanti fin-negozjati tagħna ma jistax jiġi sostitwit. Riformi kostituzzjonali huwa importanti huma prinċipali biex nagħmlu progress. Aħna kif għadna fil-bosta riżoluzzjoni l-Kummissjoni tħeġġeġ ix-xogħol ta' Turkija biex ikun hemm kostituzzjoni ġdida u tilqa' fatt li dan kien parti minn proċess partiċipatorju demokratiku dan għandu jojn biex joħloq affas għal aktar żviluppi eh, f'dak li għandu xieqsam mal-kwistjonijiet marbuta mal-Kurdi. Fu l kwistjonijiet tal-Kurdi aħna t-naraw żviluppi pozittivi taħt il-proċess ta' paċi, il-proċess ta' paċi għadu fazi delikata u l-ostakli sabiex aħna nilħu riżultat huma ibsa ħafna, pero il-mexxej tal-PKK Abdullah Aklam biex il-PKK jifqu jużaw l-armi waslet għal reazzjoni pozittiva u għana eh, ħarqana li eh, dan il-proċess, dan il-pass pozittiv sar, ma dana kollu il-progress irti kun inklusiv u wisa. Pero meta nqisu livelli Ewropej nistgħu ngħidu li dawn ma punti kritiċi wkoll anke biex it-Turkija eh, tilħaq il-kriter tal-adeżjoni. Riforma kostituzzjonali mhix biss l-unika priorità. Kien hemm ukoll żviluppi pożittivi oħra bħal it-twaqqif tal-Ombudsman u anki istituzzjoni għal ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem. Progress sar ukoll fil-qasam ta' drittijiet tal-bniedem Eh, l ugwalenza bej sessi permezz ta' l-adozzjoni ta' tielet pakket ta' riformi u anki oversight ċivili tal-forzi ta' sigurtà. Madana kollu aħna qegħdin narfu li aktar xogħol huwa neċessarju aħna li qed nitolbu l-Turkija sabiex tkompli tejjeb l-osservenza tagħha u l-ħarsin taħħa ta' drittijiet tal bnidem kemm rigward il-liġi kif ukoll fil-prattika. Aħna tħassib serju meta niġu għal libertà tal-espressjoni. Naraw numru kbir ta' każijiet legali li qed isiru kontra l-akademiċi, kittiba dawk li defendu l-drittijiet tal-bidem biex għax meta jesprimu l-opinjoni li mhix violenti tagħhom jew inkera kemm proibizzjoni fis-siti elettronika. Il-leġizlazzjoni fuq terrorizmu u kriminalità organizzata u kol għada tassib serju għalina u għalek u essenzjali li l-imparzjalità ta' indipendenza u l-imparzjalità ta' ġudizzja tal-orati tibqa' tiġi indirizzata dan irid isir mhux biss bil-leġiżlazzjoni mal-mod kif il-leġiżlazzjoni preżenti qed tiġi implementata. Hemm oqsma importanti oħra fejn tfadal ħafna xogħol xi jsir u dawn jinkludu il-libertà tar-reliġjon, drittijiet tal-kummerġ, drittijiet ta' entitajiet minuri, drittijiet ta' tfal, drittijiet kontra diskriminazzjoni, kwalenza bejn is-sessi u leġiżlazzjoni kontra tortura jew trattament ħażin. Dan kollu ovvjament qed ikollu pis fuq in-negozjati tal-adeżjoni u għalhekk iddispjaċina li Turkija minkejja it-talbiet tagħna qed tkompli tirrifjuta li tilħaq l-obligi tagħha f'dak li għandu x'jaqsam mal-protokoll addizzjonali għall-ftehim ta' assoċjazzjoni. Pożizzjoni tagħna hija magħrufa u fin-nuqqas ta' progress fil-nuqqas ta' implementazzjoni tal-protokoll l-Unjoni Ewropea xorta ser iżżomm il-miżuri tagħha mill-2006 li ser ikomplu jaffetwaw il-progress kollu kemmu fin negozjati Aħna qed nistennew li Turkija tagħmel progress ukoll lejn in-normalizzazzjoni ta' relazzjonijiet tagħha mal Repubblika ta' ċipru minn għarak ta' udermin, xeqnajt u koll li l-Konsil jiddispjaċieħ li kienu ġew frizati negozjati mal-Unjoni Ewropea. Il-presidenza u kol hija parti essenzjali mill-twaqif interistituzzjonali tal-Unjoni Ewropea għalhekk tiġi rispettata u ukoll nisħaq l-importanza li aħna norbtu mal-relazzjonijiet eh, mal-ġirien dan huwa wieħed mill-ewwel rekwiżiti biex nkejlu l-progress ma fid-direzzjoni tat-Turkija lejn l-adeżjoni fl-Unjoni Ewropea. Nixtieq nagħlaq billi nirreferi għal punt importanti fir-relazzjonijiet bilaterali tat-Turkija ġifieri liberalizzazzjoni tal-viża aħna mħeġġa li rajna l-deċiżjoni tal-Kunsil biex il-Kunsil jersa lejn il-viza, il-liberalizzazzjoni tal-viza bħala prospett fuq medda twila ta' żmien. Jitfit mal-firmar tal-ftejm ta' minn adeżjoni, il-Kunsil jappoġġa l-tnejji ta' dialogu fuq il-mobilità tal-viza u l-immigrazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija u essenzjali li il- ftehim ta' riammissjoni jiġi konkluż kif ukoll jiġi implementat mod effettiv. Nixtieq nirringrazzjakom l attenzjoni ta' Madame la Ministra. la parole est maintenant à Monsieur Fule. Madam President, uh, Minister, Honorable Members, uh, Grazzi tassew, mela permetti li nibda billi nirringrazzja li rapporter l-Onorevoli Human Writer għal rapport li aħna din diskutu l lu mela zviluppi reċenti fir relazzjoni ta' bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija twassal għal ottimizmu. Madana kollu il-Kunsill li għadda tkellem fuq momentum li kien fi negozjati u aħna deċjużi li nistaw niftħu il-kapitli mill-ġdid fil-2013, it-tini net. Aħna u koll edin namlu progress fil-kooperazzjoni tagħna dik li faċilitazzjoni tal-viża u tal-immigrazzjoni aħna ċerti li nistgħu nibdew dialogu dwar il-viża mat Turkija kif ukoll iffirmar tal kwistjoni marbuta ma' ammissjoni 15 ilu il-Parlament adotta, fu, adotta leġizlazzjoni fuq il-protezzjoni marbuta mal mal-immigrazzjoni u din ser tkun qed tindirizza kwistjonijiet importanti anki dwar il-roadmap tal-viża. Umbat għanna kwistjoniet marbuta mal-politika barranija. Nittamaw li għawnek ikollna konformita aktar kbira mal-pozizjoni tal-Unjoni Ewropea. Aħna napprezzaw u koll nappoġġaw il- ir-rwol attiv ta' Turkija ma' Sirja u anki rwol umanitarju kif ukoll ta' ġestjoni meta niġu għal refuġjat l-influss ta' refuġjati mis Sirja għandna madwar 190 elf refuġjati reġistrati fit-Turkija. Ir-relazzjoni bejn Turkija u l-Iżrael ukoll hija waħda tajba għalhekk membri onorevoli permetti li nisħaq numru ta' żviluppi reċenti fih dan it-Turkija. L-abbozzar ta' kostituzzjoni ġdida waslet stadju kritiku. Il-proċess parteċipatorju sissa għandu l-appoġġ tagħna. L-inizjattiva kuraġuża biex wieħed iġib il-paċi fil-xlok tal-pajjiż hija huwa eh, ċans tajjeb biex wieħed iwitti triq u jsib soluzzjoni dwar il kwissjoni tal-Kurdi. Il-pakket ta' riformi dwar il-qrati adottata mill-Parlament il-ġimgħa li ħaddiet huwa żvilupp importanti ħafna għal rispett lejn il fundamentali tal-bidem fit-Turkija, però ma teżentax il-gvern milli tgħaddi jgħaddi iktar leġiżlazzjonijiet u riformi għatfadal xi dispożizzjonijiet fil-leġiżlazzjoni ta' Turkija li waslu biex għajmu l-naħsibi speċjalment meta niġu għal libertà ta' espressjoni u libertà ta' assemblea u anki ta' assoċjazzjoni u dan irrit jiġi indirizzat. Jiena nista' nifhem li l-punti pendenti ser ikunu inklużi fil- pjanta azzjoni tal-artitritti tal-bnidem li ser jiġu finalizzati mill-aktar fis rigward il-kwistjoni ta' ċipru, il-Kommissjoni ħerqana biex tniet negozjati sħaħ mill-aktar fis. Blan li nilħu konklużjoni mill-aktar fis ta' negozjati anki jekk aħna qegħdin nifmu li il-priorità immedjati tar-Repubblika ta' Ċipru jinsabu x'imkien ieħor bħalissa. M'għandux ikun hemm tabu biex insibu settlement komprensiv rigward il-kwistjoni ta' ċipru. Nittamaw li l-ambjent li jenet namer referenza li jiġi mibdul f'opportunità għal beneficju ta' kemm il-komunità griga ċipriota kif ukoll il-komunità torka griga. Ovvjament da ser iwassal għal ħajkun ħajoħloq atmosfera għal l-ekonomija wkoll u jipprova jisfrutta l-potenzjal seħ tal-gżira, speċjalment meta niġu għal-kwistjoni tal-enerġija. Grazzi. Merci, euh, Monsieur Fule. Grazzi tassew, Onorevoli Fule. Issa nixtieq nagħti l-kelma l-Onorevoli Omen Writer fuq dan is-suġġett jekk jogħġbok. Għal tliet minuti. Grazzi tassew, Signora President, eżis kollegi. Sissa qatt ma jkun hemm moment ikra meta ħna nitkellmu dwar l-Unjoni Ewropea u Turkija ħafna fajt seħħu u l-ġimgħa li għaddiet fil-fatt kellna raba riforma fil-sistema tal-ġustizzja adottata mill-Parlament u jina naqbel mal-Kummissarju anke mal-Onorevoli Clayton meta qalu li iva tassew aħna għandna nikkumplementaw e, e, natu kol benefiċċju l-intenzjonijiet tat-Turkija li sejrin fi triq tajba. Mbagħad hemm il-pjantazzjoni fuq id-drittijiet tal-bniedem li et qed e, ikollhom żviluppi pożittivi wkoll. Umbat hemm il-liġi tbar il-barranin. Din hija xi ħaġa li konna jenna nitolbu. Il-negozjati mal-gvern Tork u s-sur Oċolan u għata beneficju għal ċittadini Ewropej. U għana naprezzawa din il-ħagġa. Dan u tajjeb għal proċess u aħna nappoġġa wkoll dan anke għan appoġġ mill-soċjetà ċivili jidher u li hemm titjib bejn ir-relazzjonijiet ta' Turkija u l izrael wara li l izrael skużat ruħal l-avvenimenti reċenti u kol kienem gvern li irtira l-embargo tijaw fuq kapitlu 22 waħna aħna forsi nkun nistgħu nindirizzaw dan il-kapitlu fix-xhur li ġejjin. It-Turkija min-naħa taħa qalet li fuq kapitlu 19 il-politika soċjali li huma jixtiequ jiftħu dan il-kapitlu mill-ġdid sissa ma kellhomx interess fih, però issa donhom qegħdin jibdu l-femma tagħhom u dan huwa aspett pożittiv. Mela dan huwa l-isfond u li fih fil-fatt aħna qegħdin niddiskutu din ir-reżoluzzjoni llum. Qed nitolbu lill-Unjoni Ewropea biex ikun hemm relazzjoni kostruttiva mal-Unjoni Ewropea. Konstruttivi fil-kontest tal-proċess ta' negozjati, ovvjament, però biex niksbu dan, miż-żewġ naħat għandna bżonn li jkun hemm impenn. Min-naħa tat-Turkija, nistaw morru l-ura sal-2005, emmek inna najdu li jem ħtiġa riformi, mux għax biss l-Unjoni Ewropea trid riformi, imma huma jridu jagħmlu hekk għal pajjiż tagħhom stess jekk huma verament ikunu eh, soċjetà moderna u għonja tittadi minn proċess ta' riformi. Ovvjament huwa ferm importanti u koll l-libertà ta' xandir, libertà tal-espressjoni, eh, tkun accettata u l-libertajiet eh, l-oħra bħala drittijiet ta' religjon u drittijiet bil-gwanza bi sessi eh, dan kollu eh, Turkija donna edha fil-direzzjoni tajba, pero din hija wkoll kwistjoni ta' ta' kultura. Xorta waħda nistgħu ngħidu li hemm problemi. Aħna fassalna riżoluzzjoni bilanċjata li tirrifletti wkoll is-sitwazzjoni fit-Turkija, eh, tilqa' riformi però għada kritika u eh, kritika fejn hu neċessarju Iva hemm ċans tajb ħafna bħalissa biex it-Turkija permezz ta' gvern ġdid fis-seħ ikun jistaw kol jindirizza l-kwistjoni tal-Kurdi mo pozittiv jamlu ftim għal kurdi u nittamaw li dan kollu jiseħ din is-sena. Grazzi tassew. Issa nagħti l-kelma l-Onorevoli Rob Nobjols. Grazzi ta' serek aħna nħarsu lejn is-sitwazzjoni kemm fit-Turkija kif ukoll fir-reġjun tal-madwar naħseb naslu għal eh, konklużjoni li permezz ta' aktar sforz għal relazzjonijiet kostruttivi bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija din hija xi ħaġa li ta' bilħaq hija ferm neċessarja u jiena naħseb li dan u l-approċċ li aħna tinsibu fir rapport Dan huwa rapport li ġie mfassal bażi ta' kunsens u jiena naħseb li għalhekk għanda għandu jgawdi minn maġġoranza wiesa fil-Kamra. Matul il-proċess sħiħ ta' tfassil ta' dan ir-rapport minnaħa ta' rapporter jiena hawnhekk fil-fatt nixtieq nifraħ li rapporter għal grupp tagħna kellna aħna tlenna tlet prioritajiet prinċipali waħda minnhom il nsaħħu ir-relazzjonijiet pożittivi li għandna mat Turkija, aħna nixtieq niżviluppaw l-aġenda pożittiva fl-aspetti kollha u mbagħad nisħu wkoll li nħorġu pożizzjonijiet li huma komuni kemm jista' jkunu bbażati fuq kooperazzjoni speċjalment meta niġu biex naħdmu flimkien mar-reġjun tal-Vant Nofsani u li bħalissa eh, fih ħafna għaddej minn ħafna konflitti. U barra minn hekk rridu nagħmlu progress, rridu nagħmlu nimxu l-qudiem meta niġu għal negozjati għall adeżjoni u anki niftu kapitli ġodda. U tielet priorità mingħajr ma nindaħlu bl-ebda mod u li nippruvaw natu appoġġ għal proċess demokratiku fit-Turkija għaliex affarijiet importanti qed iseħħu fit-Turkija. Numru ta' riformi li qegħdin jiġu implementati, numru ta' liġijiet, rigward il-qrati, drittijiet tal-bniedem, opportunitajiet ugwali għan-nisa, uħut minn daw ir-riformi huma wkoll kontradittorji u għalhekk dak li nixtiequ nagħmlu nassikuraw li r-riżultat ikun demokratiku u progressiv kemm jista' jkun. Umbat hemm riformi istituzzjonali li huma ferm importanti u umbat għandna l-proċess ta' paċi wkoll wara 20 ta' snin ta' konflitt li kienem ħafna vittmi għal-jom u anki uswew ħafna flus u għalek u għanna moment storiku sabiex aħna nkun nistaw insolvu l-konflitt bl appoġġ tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi tassew, sanat il-kelma l-onorevoli Lamsaf għal żewġ minuti. Grazzi tassew, Sina President, grazzi. Din is-sena mill-ġdid l-Unjoni Ewropea tixtieq eh, tagħti sinjal lit Turkija f'żewġ partijiet min naħa nappoġġjaw il-proċess ta' riforma fit-Turkija u min-naħa l-oħra għandna wkoll xi talbiet l-aktar eh, progress rapidu li jirid isir. Nasa pissa wasal iż-żmien biex it-Turkija turi li hija verament interessata għal riforma u li ma tkunx ambigwa fl-istqarrija tagħha. Is-sintom iktar kmini semmejtu li sar progress hawnhekk, anki semmejtu l-kwistjoni tal-ombudsman, da vera u progress, però hemm kwistjoni toħra fundamentali, libertajiet bażiċi, dritt tal-espressjoni, drittijiet tal-kelma Dawn huma kwistjoni problematiċi u jiena kuntent li inti ċara fuq dan. Importanti li l-Ankara tisma' dan il-kliem. mil ġdid aħna rridu ngħidu jekk aħna nitkellmu dwar pajjiż li qed jinnegozja l-aċċess għall-adeżjoni ma jistax ikollok pajjiż li jiċħat il-frontieri li għandhom suppost japplikaw nix u ukoll dwar is-sitwazzjoni ta' ġurnalisti li qegħdin jizammew fil-ħabsijiet. Għalhekk hemm bżonn u ta' riforma fis-settur ġudizzjarju anki il-kas ta' Alina Xalak fej kien hemm deċiżjonijiet ukoll ittieħdu fuq dawn għalhekk irridu nibatu sinjal ċar li Turkija li mhux ser naċċettaw żbalji f'dan il-qasam. Anki aħna rridu nagħmlu referenza għal Kunsil tal-Ewropa u l-Venice Commission u rridu ninvolvu f'dan il-proċess Per eżempju, jenħarsu lej il-mod kif il-Venice Commission fil-fat ħadmet f'dan is-settur naħseb li l-Kunsil tal-Ewropa wkoll mhuwiex seta esterna li jrid jinterferixxi fit-Turkija, imma hija stutunzjoni hemm li tħares l-istat ta' dritt u l-ħarsin ta' dritti tal-bniedem, u għalhekk importanti li tkun hemmhekk importanti u kol li aħna nużaw opportunitajiet. Ejja aħna ħarsu ġara bejn, eh, fi situazzjoni ta' bejn turkija u l-Kurdi. U għalek aħna rridu naraw u kol il-progress li sar. Dini opportunità li l-affarijiet ikunu jistaw jitmexxew iktar tajb il-qoddim. Hemm leġizlazzjoni kontra t terrorizmu, id-drittijiet kulturali tal-entità tal-Kurdi, dawn ma jridu, dawn huma problemi li jridu eh, jiġu solvuti mill-aktar fisu. Turkija jxirqilha dan kollu. Nixtieq ngħid ukoll li issa wasal iż-żmien għal riformi kredibbli fit-Turkija u rridu nassikuraw li l-Europa taffronta daw l-affarijiet mod adegwatu dan huwa tajb għal ftehim ta' edizzjoni. Grazzi. Grazzi, signora Flotre, grazzi signora President. Ma tantx konna ċans hawnhekk fil-Parlament illi nabbozzaw rapport eh, f'mument daqshekk eċċezzjonali b'mod politiku. Meta tqis dak li tiġri fit-Turkija bħalissa anka eh, dwar relazzjoni tal-Unjoni Ewropea u Turkija. Però nixtieq eh, nifraħ Sinjura Krajtin għaliex ħadet din l-isfida b'mod tajjeb li għamlet dan ir-rapport bejn dawn l-imsieħba politiċi u l-naxxila wkoll tindirizza din is-sitwazzjoni eh, fuq kwistjonijiet eh, sensittivi politiċi bħal minoritajiet, il-libertà tal-espressjoni u anka tal-assembleja u għamlita b'mod tajjeb ħafna u għalhekk dan huwa rapport utli ħafna meta tqis il-ħin li qegħdin fih bħalissa. Anka dwar il-relazzjonijiet diplomatiċi, eh, nafu li qed jiġru ħafna fejt importanti bħalissa, il-vito fuq kapitlu 22 it-tneħħa u dan sa jkollu impatt fuq il-diskussjonijiet ta' paċi illi edin jitmexxew motajb ħafna mill-gvern eh, tor kif ukoll mill-imsieħba Kurdi. Naħseb illi dan huwa punt importanti huwa tal-mistija illi għatem 40 membru illi jridu jħassru dan il-messaġġ fuq kapitli 23 u 24. U aħna rridu natu appoċ il-riforma demokratika fit turkija u għalek irridu nirrappreżentaw diskussjoni fuq dawn il-kapitli partikolari għaliex dawn huma fuq il-ġustizzja, fuq id-drittijiet, fuq il-libertajiet u anka fuq sistema ġudizzjarja. U għalhekk huwa eh, tal-mistħija illi għat hemm membri illi jridu jneħħu dawn il-kapitli. Illum eh, hemm avveniment fit-Turkija u għatanna sur oċelan fil-ħabs. Fil minn kejja li dan jinata ħafna poċ minn naħa ta' soċjetà ċivili u se jkun hemm anke diskussjoni eh, fuq il-Kostituzzjoni il-ġdida. il kostituzzjoni il ġdida il il ġdida u definizjoni ġdida ta' ċittadinanza, anka eh, il-possibilità tal-edukazzjoni fil-lingwa nattiva, kif ukoll proċess ta' demokratizzazzjoni ta' demokrazija dan kollu huwa marbut mal-rezoluzzjoni politika tal-konflitt eh, kurd. U għedin ninnotaw anka dan il-proċess ta' paċi u għalhekk eh, nitlob li l-istituzzjoni Ewropej kollha biex nagħtu il dan il-proċess partikolari. Naħseb l-Unjoni Ewropea għandha ħafna x'tagħmel f'dan il-qasam anka fil-qasam ta' rekonċiljazzjoni, anka li noħolqu kompromess politiku, ir-rispett għall opinjonijiet politiċi illi bħalissa ma tantx qiegħed jeżisti. Għandna blue card taċċetta, Iva. naħseb illi inti edha fil-partit tal-ħodor u meta titkellem fuq il-Turkija qatt ma semmi l-impatt eh, fuq l-ambjent eh, tal-pajjiż tagħkom. Fuq il-73 miljun eh, ċittadin Tork li għandhom dritt jaħdmu u anka jgħixu ġewwa Franza. Signora Flotra. ikolli nammetti li huwa diffiċli ħafna nifhem il-mistoqsija tiegħek, eżis eh, kollek dawk il-punti li semmejt inti għandhom iktar xaqsmu ma l iżvilupp mod produttiv. Nafu li hemm tkabbir u żvilupp u dawn huma kwistjonijiet li jisemmu il- il-grupp tiegħi kif ukoll fir-rapport ma nistax nifhem x'inhi eżattament il-mistoqsija tiegħek meta semmi dan l-impatt fuq l-ambjent u brabta mal adeżjoni ta' Turkija fl-Unjoni Ewropea. Dan iktar nistgħu niddiskutuh mal-imsieħba tagħna fit-Turkija meta niddiskutu l-tibdil klimatiku, l-impjanti nukleari. Ovvjament iridu li tkabbir fit-Turkija eh, ikun eh, iffukat fuq ix-xogħol, però anke fuq aspetti oħrajn. Grazzi ħafna l-kellim li jmiss, is-sur tagħna ka' żewġ minuti il-Turkija hija qawwa qawwa ekonomika. U meta tqis realtà soċjali u ġeopolitika preżenti, dan nistgħu nikkonfermaw għalhekk ir-relazzjoni tagħna mal-Turkija hija importanti ħafna u fl-interess tagħna illi nsaħħu relazzjoni magħhom. anka meta tqis il-relazzjoni li għandha fil-Vant Nofsani u fl azja U għalhekk aħna eh, nappoġġaw ukoll ir rapproċman til qiegħed isir ma' l-Iżrael u mal-Mediterran u l-Vant Nofsani u għalhekk nixtieq lawom għal progressi li jamlu. Anka meta tqis il-tregwa li saret minħata tal-PKK u il-dialogu li qiegħed isir ma' proġunieri eh, politiċi fil-ħabsa Turkija. Ovvjament huwa diffiċli ħafna meta tqis l-adeżjoni tal-Turkija eh, u l-kwistjoni eh, marbutin ma' ċipru. U anka il-fatt li mhux qegħdin jimplementaw il-protokoll kollu mitlub min-naħa tagħhom. Ovvjament anka nappoġġaw ukoll l-appoġġ li qed jingħata lil forzi tas-Sirja. Dan ovvjament anka se jkun taġita Turkija nnifissa. Ovvjament hija importanti ħafna li nagħtu appoġġ ukoll il-minoritajiet, anka dawn id-drittijiet tal-LGBTs u anka tal-minoritajiet reliġjużi, dawn huma sfidi illi hemm qudiemna. Però eh, il-Turkija tibqa' bħala imsieħeb importanti anka fiħdan in-NATO. U għalhekk huwa fl-interess tagħna li nejnu li ċittadini tal-Turkija kif ukoll il-Gvern ta' Turkija biex jissieħeb mal-Unjoni Ewropea. Yes, eh, kollega Tanok tieni la palabra. Grazzi ħafna, Sur Tanok. Għal minuta u nofs is-Sur Belder fisem l-EFD. Grazzi ħafna, Sur President. Ada nalqu sitt snin minn meta eh, inqatlu tlet persuni dak li huwa magħruf bħala triple murder u tkellimt ma' mara ta' waħda minn daw il-persuni li inqatlu u qalet li tittama li ssir ġustizzja konta dawk li qatlu raġel tagħha. Kummissarju, jiena għatandi din il-mistoqsija kera qudiemi hemm xi tama illi eh, dan kollu eh, isir meta tqis il-rata li qegħdin nimxu biha bħalissa. Anka il-Kristjani u anka l-minoritajiet l-oħra għandhom jingħata appoġġ min-naħa tagħna. U għalhekk kif għaddej dan il-ġuri? Mistoqsija oħra fuq l-istess ġuri matul din din il-ġimgħa l-avukat tal-familji tal-vitmi ġi meddet eh, b'mewt biqtil l-autoritajiet Torki qegħdin jagħmlu xi ħaġa biex jipproteġu lil dan l-avukat partikolari. Għalhekk nixtieq nappella l-awtoritajiet Torok biex jieħdu azzjoni kontra dawn it-tip ta' azzjonijiet u dan japplika wkoll għal komunità tal-lut l-istituzzjonijiet Ewropej irridu jinkoraġixxu lit turkija biex tagħtihom appoġġ per eżempju dawk il-publikaturi lut li palissa jinsabu medda. Grazzi ħafna, Sur Belder, issa kellim li jmiss fissem il- xelluk maqut is-sur Ħaġi Giorgio. Grazzi Sur President għal numru ta' snin kelli l-impressjoni li dan ir-rapport jirrifletti il-bilanċ tal-Parlament. Min flok illi jesplora problemi ta' Turkija. Din jista' jkun biċċa xogħol tal-gvernijiet, tal-awtoritajiet u anke tal-Kummissjoni. Il-Parlament ma jistax jaħdem b'mod illi eh, joqgħod iżomm il-bilanċ problema kurdeja kwistjoni importanti ħafna. Dan ir-rapport kif jgħat jindirizza din il-problema b'mod tajjeb? U issa eh, jider li qegħdin negozjaw ma' Oċalan xi ħaġa xi ħażin it-Turkija lesta li tissolvi din il-problema, waħna kirridu nkunu ta' għajnuna, rridu nkunu sinċiri, du natu għom direzzjoni, soluzzjoni. Mux sempliciment klim, din dejjem jekk ġiri kull jum, kull sena, u kull darba nejdu illi l-armata torka ħat titlaq minn ċipru, pero xet jiġri fil-verità. Zbilanċ fil-parlament u naħseb li dawn edin jaddu zmin bina. Naħseb il-bilanċ frasna bisqijat. Dawn it-teddidiet kontra, kontra ċipru, id-dritt li ċipru juża r-riżorsi marittimi tiegħu. Grazzi ħafna. Sir sur Daf. titlob il-mikrofonu. jekk intik il-ċans titkellem issa, ma nkunx nisaħalik titkellem kif previst. Tixtieq tagħmel mistoqsija tiegħek issa jew kellha titkellem kif eh, ftemna qabel. Inti tista' tiddeċiedi. Sur President, jekk ma ma konċ naf li jekk nitlob blue card nitneħa mill-lista tal-kellima, ma naħsibx li naf bija din ir-regola. Sur daf, eh, dan qed nagħmlu biex nagħti opportunità l kulħadd jitkellem. Nitolbok skuża. Sur President, b'kull rispett, jiena attendej dawn id-dibattiti ħafna drabi u għamilt ħafna blue cards bl-approvazzjoni tal-kollegi tiegħi, però inti l-unika president li għandek din ir-regola li jekk xi ħadd jagħmel blue card ma jkunx jista' jitkellem iktar tard. Ma naħsibx li inti inti tolat toħloq dawn it-tip ta' regoli. Din hija regola personali u ma tippermettix id-dibattitu. U eh, nitolbok terġa' tikkonsidra l-opinjoni tiegħek. Grazzi ħafna sar nirrifletti fuq il-kwistjoni. Dejjem naħseb fuq dawn il-kwistjonijiet, però eh, nixtieq li l-dibattitu jispiċċa fil-ħin u nixtieq nagħti ċans li kulħadd jitkellem. Trid blue card jew point of order? Nipreferi point of order, nista nifmek sur president illi tneħħi id-dritti li s-surda li jitkellem iktar tard. Pero ma tistax tillimitalu l-diskorsi tiegħu għaliex qed jitlob għall-blue card. Ma naħsibx li għandek il-kompetenza li tagħmel dan kollu jekk irid point of order għax inkella tkun qiegħed toħnoq l-aspett dinamiku ta' dan id-dibattitu. Grazzi. Eh, nirrispetta l-opinjoni tiegħek, però eh, jiena l-President bħalissa. Meta is-sur daf ikun imistu jitkellem, jista' jitkellem fuq il-kummenti li għaddu l kellimata ta' qablu. Inkomplu fuq il-lista is-Sinjura Stasen fis-sem non affiljati. F'artiklu 49 ta' Trattat tal-Unjoni Ewropea ġifri TFEU ngħidu illi kull stat Ewropew illi jirrispetta il-prinċipji tiegħu jista' japplika għal l-Unjoni Ewropea. Issa it-Turkija mhijiex pajjiż Ewropew, però parti minn hekk iħin kollu tikser dawn it-tip ta' prinċipji. Tkellimna fuq l-ugwaljanza, il-libertà, fost aspetti oħra. U Turkija tixtieq timmodernizza ruha, però dan madux il-każ illum il-ġurnata. Eh, Nis indbatu il-ħabsa għal-axar xhur għalfejn. Għaliex mm, ħarġu xi tekst fuq Twitter, per eżempju. Għaliex ġi interpretat bħala insulta l iżlam Nixtieq nappella lill-Kummissjoni biex eh, żomm mal-valuri tagħha u tinsisti illi jkun hemm konsegwenzi serji minħabba dan il-ksur ta' prinċipji dan is-sentenzar għal dan il-persuna. Il-Kummissjoni għandha bżonn ta' xi ħaġa eh, fuq dan il-pajis li qatt ma kien Ewropew laqas biss irid ikun Ewropew. Turkija m'għandix post fl-Unjoni Ewropea bħalissa. Allura sa tagħmlu? Sa żommu mal-valuri tagħkom? U temmu dawn il-negozjati ma, ma Turkija? Kon signor Tano, chiese. Il-konversazzjoni li għanna ma Sur Tanok u l-Luf Dartmouth, jina. Et Sur Strassen ovvjament ma kienx il-kas nitlob skuża għal dan l iżball li jina għamilt. Issa, naddu għal kelima illi mux ser jitkellmu fisam mill gruppi mux ser jitkellmu rasom l ewwel kellim u għassur Elmar Brock. Zewċ minuti. President, signora President, kommissarju, kollegi, signori. Lo dubju ta' xej, il turkija u għamsiħeb essenzjali għall-Unjoni Ewropea, għamsiħeb essenzjali u aħna għanna interessi strateġiċi reċiproċi. Jina naħseb illi Aħna irridu bil-fors naraw l-iżviluppi ta' Turkija u nrasquhom il-qoddim u niżguraw illi Turkija tkun parti mill-żona Ewropea u Transatlantika għadu titwila lejn kull mappa u tindunaw illi huwa fl-interess tal-Ewropa, fl-interess tat-Turkija illi niżguraw illi l izvilupp javanza, ikun hemm progress fl-iżvilupp. Sabiex ikonna kull tip ta' suċċess anka parti dawk ekonomiku. It-Turkija tista' tkun effettiva għall-istabilità fih dan ir-reġjun tagħha. U bekk jiena nilqa' l-fatt illi rabtiet bejn l-Iżrael u Turkija issa ġew approvati. Jiena naħseb illi dan huwa ta' inkoraġġiment huwa mod tajjeb illi aħna nistgħu niżguraw L-istabilità f'dan ir-reġjun hemm ħafna setturi fejn aħna għandna interess komun, l-enerġija, it-trasport, il tal-enerġija u dawn dan japplika għal Turkija u għall unjoni wkoll u dawn huma setturi fejn iva għandna ninnegozjaw fihom għandna naraw x'tip ta' pakketti neħtieġu. Tkun xi tkun il-kwistjoni ta' sħubija wara kollox u importanti li nsibu ftejjin f'dawn is-setturi l-ewwel qabel kollox. Kummissarju, fil-rapport aħna nitkellmu dwar il-progress, il-sistema legali, il-libertà ta' opinjoni, il-libertà ta' reliġjon, il-minoranzi, fost l-oħrajn iżda fl-istess waqt. Aħna u dan il-rapport nuru bitċar li ma kienem lebda zvolta reali f'dawn is-setturi, f'ħafna minn dawn is-setturi. Dan japplika l-libertà tal-opinjoni, smajna l-kas tal-pjanista, ta' japplika u għas situazzjoni tal-minoranzi, U din il-ħaġa għada għaddejja hija importanti illi eh, dan referu għal protokoll u nħeġġu li kunem hemm progress u be komissjoni jekk jogħġbok għajjem dawn il-kwistjonijiet għamel pressjoni u importanti illi Turkija tkun taf li dawn huma kundizzjonijiet sine qua non jekk huma jixtiequ illi jimxu fit-triq tagħhom lejn l-adeżjoni fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi issa għal żewġ minuti u nofs l-Onorevoli Roċek. Grazzi, komissarju kollegi. Dan il-rapport wasal fi żmien importanti. Meta qabel ma snin preċedenti għandna opportunità għal svolta reali fil-relazzjonijiet bejn l-Unjoni u Turkija. Hemm bosta elementi importanti u pożittivi illi qegħdin jitranġaw l-ewwel net il-negozjati tal-adeżjoni fl-aħħar net żblukkaw wara aktar minn sentejn fejn ma kienx hemm ċaqli hemm kapitolu dwar politika reġjonali illi infetaħ u jiena naħseb li għandhom jinfetħu aktar kapitoli mill-aktar fis possibbli. It-tieni net jiena naħseb illi l-aġenda pożittiva tal-Kummissjoni qiegħda tikseb riżultati. Per eżempju hemm progress reali eh, sabiex ikun hemm ftehim ta' riammissjoni fitri lejn il-liberalizzazzjoni tal-viża. Tielet net l-ranġar u tal-kwistjoni tal-Kurdi jider li fl aħħar nista' jkolli tissolva din il-kwistjoni jekk dan jiġri mhux biss jintem kapitolu violenti u traġiku fl-istorja tat-Turkija imma dan jinfluenza b'mod pożittiv il-proċess ta' adeżjoni tat-Turkija. U ovvjament is-sitwazzjoni ta' sikurezza reġjonali l-iktar fir-rigward tas-Sirja. Ovvjament għad fadal ħafna xisir L-ewwel qabel kollox hemm l-opportunità illi tiġi infasla kostituzzjoni ġdida demokratika. Bek dan il-proċess ser ikun ta' importanza kruċali il-futur għal-futur demokratiku ta' Turkija u anke għal-lok tagħha fl-Ewropa. U bekk hemm opportunità li dan il-proċess ta' kostituzzjoni jista' jsaħħaħ is-sisin ta' demokrazija u anke l-inklusività u wkoll L-ewwel qabel kollox l-istat sigur ta' Turkija. L-Unjoni Ewropea wkoll għandha tikseb riżultati, għandha twettaq l impenjiet tagħha. Nitkellmu dwar kapitoli 23-24, stat ta' dritt, drittijiet fundamentali, jiena nixtieq li dawn il-kapitoli kienu miftuħa. Nitkellmu dwar l-enerġija, punt kruċali ieħor għat-Turkija, imma L-ewwel qabel kollox għall-Unjoni. Jiena naħseb li aħna rnamlu ħilitna sabiex niftħu kol dan il-kapitolu. Ovvjament, hemm kwistjonijiet fejn il-kooperazzjoni u kol għandha tissaħħa meta nitkellmu dwar kwistjonijiet strateġiċi, kwistjonijiet ta' sigurtà. Arawx qed jiġri fis-Sirja fil fant Nofsani. Il-Turkija hija msieħba kruċjali fl-interess tat-Turkija u tal-Unjoni. Bekk jiena nixtieq li nara kooperazzjoni mill-qrib eh, tal-Ministru tal-Affarijiet Barranin tat-Turkija fir-rigward ta' dawn il-kwistjonijiet. Grazzi, President. Grazzi għal minuta u nofs. Onorevoli Daff. Jina naħseb li il-problema tal-Kurdi ta' bilħaq ser titranġa ma' din hemm bżonn ukoll ta' riforma kostituzzjonali ta' natura superċentralizzata tar-Repubblika Torka. Dan ifisser illi il-setat, il-trasferiment ta' setat minn Ankara għal gvernijiet lokali u reġjonali illi jinkludu l-elezzjoni ta' gvernaturi provinċali. Iżda wieħed għandu kol jistaqsi dwar dan il-proċess ta' deċentralizzazzjoni. Irrid nistaqsu jekk huwiex verament kompatibbli ma' xewqa illi qed juri s-sur Erdogan illi jibdel it-Turkija f'reġim presidenzjali. Hemm proċess ta' konsiljazzjoni kostituzzjonali illi e, jinsab għaddej bħalissa u tkun ħasra kbira jekk. Il-Prim Ministru illi mandux paċenzja u għandu ċertu tendenzi autokratiċi e, tkun ħasra illi jekk din l-attitudni tikkomprometti il-riforma kostituzzjonali delikata u sofistikata. Grazzi. Grazzi, Andrew. Issa għal-minuta l-onorevoli Demis Macker. Grazzi, President. L-ewel net, jina naħseb illi ċertu problemi bil-Unjoni Ewropea u Turkija u soluzzjoni tinsab fidejn it-torok L-istess japplika l-kwistjoni tal-Kurdi. Jiena diġà id dwar il-perikolu illi anka la ser tistabilixxi il-kondizjonijiet tal-proċess ta' paċi irridu noqogħdu attenti għal oċalan mitwaqqif ta' kunsil ta' 49 orrif torok illi ser jispjegaw kollox lill-poplu dan kollu jġenna nistaqsu e, tisir e, wara l-kwinti f'Ankara. Meta wieħed jiġi elett fit-Turkija jkun siguri ma l-ġurnalisti mhux daqshekk siguri. Pereżempju, il-forzi kurdi u torok għandhom jiddaħlu fin-negozjati għax hekk biss tista' tinstab soluzzjoni għal problema tat-Turkija u l-Unjoni Ewropea għandha tiżgura illi il-Kurdi ikollhom id-drittijiet bażiċi dawk tal-lingwa, kultura, edukazzjoni, awtonomija, libertà ta' opinjoni, libertà ta' assoċjazzjoni u wkoll libertà ta' qima għal 5 miljun kurdi fit-Turkija. Nixtieq infakkarkom illi eh, ipprovaw eh, jekk jogħġobkom jekk tistgħu provaw tkellmu eh, b'ritmu sabiex ikunu jistgħu ilaħqu magħkom l-interpreti. Jiena kont qed nirċievi sejħiet mill-kabini sabiex intom titkellmu bil-mod, imma ma interrompejtekx. Kellem li jmiss. Għanna pajjiż differenti din id-darba, it-Turkija, issa qegħdin naraw illi hija qawwa reġjonali fis-sens kollu tal-kelma. Dallu kellna dibattitu dwar is-sitwazzjoni f'Ċipru u sur kombendit kellem dalodu u ħadd ma basar li jiena stajt naqbel miegħu e, daqshekk li ma din id-darba jiva qbilt miegħu huwa għamel punt tajjeb meta qal li hemm sensila sieħa ta' opportunitajiet dwar kif aħna nistgħu navanzaw sabiex nelbu il-firdiet fil-gżira. Did-darba kellu raġun dan jekk naraw li hemm irrida tajba u l ġenerazita fost iż-żewġ komunitajiet dan jista' jwassal għal impatt pożittiv ekonomiku ovvjament u jista' jkun hemm żieda fl-investiment, fit-turiżmu u koll fil-taffira l-gas u żejt għanna nipruvaw ninkoraġixxu u nużaw dan l-status rinnovat ta' Turkija sabiex nimpenjaw aktar, nivolvuha aktar biex tejna u biex insolvu l-problema ta' Ċipru L-Unjoni Ewropea tinqala ħafna biex tibdel kull kriżi f'opportunità eh, intafuha. Soltu tagħmel dan għal raġuni ħażina u bekk eh, jekk hemm xi ħaġa li ta' sewi iva għandna nħeġġu għaliex le. Issa, minuta is-sur Salavrakos. Grazzi President, jiena nixtieq nifraħ li Sinjura Omen Reuten għar rapport tagħha huwa rapport illi ġie miktub bir-reqqa fih bażi tajba u nistgħu nivvutaw bla emendi jiena nemmen illi dan din hija kontinwazzjoni ta' suċċess ta' rapporti preċedenti dwar din il-kwistjoni ma kien hemm l-ebda laħjar minn aħjar minkejja il-progress ta' Turkija jider illi qegħdin naraw ċertu riservi dwar l-istodisfar tal-kriterji politiċi il-qatem il kasus belli kontra l-Greċja, fit-Turkija u fl-istess waqt qed jinkisel protokoll ta' Ankara dan joħloq obbligi għat-Turkija viżavi ċipru. Il-gvern Tork għandu jkompli jagħmel riformi fil-ġudikatura fl-istat ta' dritt fil- ħarsien tal-drittijiet tal-bniedem u l libertà reliġjuża b'mod aktar speċifiku għanna nuqqas ċaqli eh, minnaħat Turkija dwar l-obligi tagħha f'rigward tal-immigrazzjoni u l-obligi tal adezjoni Madonna kollu il rapport jisħaq dwar kwistjonijiet pożittivi dawk dwar il-problema tal-Kurdi u kol ir-riformi demokratiċi u r-wol ta' Turkija f'rigward tal-problemi fis-Sirja. Grazzi issa għal minuta L-Onorevoli Willy Mayer, Grazie, President. Takis kollega mill-grupp tiegħi diġa eh, tkellem dwar il-pożizzjoni tagħna bħala grupp. Jiena nixtieq nitkellem dwar xi ħaġa li naħseb li hija ewlenija u rridu nibagħtu messaġġ ċar mill-Unjoni lit-Turkija. It-Turkija qatt ma tista' tkun parti mill-Unjoni Ewropea jekk tibqa taħkem il-parti ta' tramuntana ta' ċipru hemm 37% ta' territorju illi huwa okkupat hemm 40% ta' soldat Tork u għandhom politika ta' kolonizzazzjoni permanenti fin-naħa ta' fuq tal-gżira u dan qed jipperikola l-integrità kulturali u wkoll l-integrità tal-popolazzjoni. Dan huwa messaġġ illi aħna rridu nibatuh mod ċar u tont. Kull sforz li tittamil it-Turkija biex tkun eh, fattur ta' paċi fir-reġun xorta waħda naraw li hemm din il-problema hija qed tokkupa b'mod illegali ir-Repubblika ta' Ċipru. Dan huwa messaġġ illi għandu jkun wieħed ċar għandu jintbat f'termini ċari ħafna sabiex dawk l-amministrazzjonijiet li qegħdin jindirizzaw it-Turkija jkunu jistgħu jqisuhom. Issa minuta su Robert Majer. Grazzi President. Dal-għodu Is-Sur Convendit, membru tal-grupp tal ħodwa fil-partit fil-Parlament Ewropew, għamel proposta oriġinali ħafna dwar il-bailout ta' Ċipru. Huwa qal illi ser ikun hemm xi eh, investimenti torok fi ċipru mod awtomatiku jekk jittieħdu dawn il-miżuri iżda il-popolazzjoni f'Ċipru rat immigrazzjoni kbira mill-persuni ġewwa l-Anatolja. X'jiġri kieku dan jiġri fil-parti Griega tal-gżira? Hemm kwistjoni u problema ta' kulturi paralleli fil-gżira dan nistgħu narawhom ukoll fl-Awstrija pereżempju dawn il-komunitajiet paralleli. X'joħroġ minn dan kollu? Aħna qegħdin naraw problemi bħal per eżempju il-erda ta' ċimiterji u knejjes f'dawn in-naħat u għalhekk importanti li ma noħolmux irridu nkunu ċari ħafna fil-messaġġ tagħna rridu nkunu ġusti fil-konfront tat-Turkija u għandna inneħħu il-negozjati, għandna nwafqu negozjati għal adeżjoni forsi għandna nadottaw approċ aktar sensibli anke fil-gwar tal-investimenti fi ċipru. Issa għal minuta, Sinjura Jannako. Grazie, President. Il-rapport tal-kollega Sinjura Oman Reuten huwa il-rapport ibbilanċat ħafna ila tkun rapporter għal din il-kwistjoni, edin naraw progress fil-mobilta fit-Turkija, zda Turkija miex pajis eh, tal-Unjoni Ewropea lissa. Għamlu xi progress ċertu setturi iżda Turkija qed kompli tiċħad il-protokoll ta' Ankara. Għanda forzi ta' okkupazzjoni f'Ċipru ma' arfiċ maċċettaċ il-qorti tal-ajja u bekk eh, jekk inqablu dan ma' reġim ta' qabel, dawn l-offertu ma' riflessi fil-verità l-kwistjoni hija le m'hemmx mobilità, m'hemmx bidliet fir relazzjonijiet barranin u jiena et ngħidu bħala persuna li tixtieq li t-Turkija tkun membru fl-Unjoni Ewropea x'tista' tagħmel l-Unjoni ma tistax tinnegozja ma' pajjiż illi ma jarafx l-Unjoni Ewropea kollha. Rajna x'ġara matul il-Presidenza ta' Ċipru ma nistgħux nipretendu illi dawn l-affarijiet ser jinbidlu ma' żmien. Dawn l-affarijiet jistgħu jinbidlu biss jekk ikun hemm pressjoni reali. Issa għal minuta is-Sur Ħawit. Grazzi President. Jiena nissieħab mal-Kummissjoni Ewropea meta jgħid tilqa' dan il-pakkett ġudizzjarju ġdid tat-Turkija sabiex il-pajis jallinea ruħu mal-orti ta' drittijiet tal-bniedem. Iżda rajna il-kas ta' Fazil Saj, pjanista u kompozitur il rċiva sentenza ta' xar xur sospiża għal kumment dwar ir-reliġjoni li għamel fuq Twitter. Dan il-kas kont Amnesty jibat twissija tal-waħx għal kull min qed juża Twitter fit-Turkija li jekk inti tesprimi l-opinjoni tiegħek u l-awtoritajiet ma toġobhomx jinti jista' jkun il personali li Rajna il-relazzjoniet ta' trade unions ukoll hemm emtaddit kontra uffiċjali fis-settur pubbliku kontra trade union hackies, u din t teddida saret dan l-aħħar u kien hemm ukoll eh, konfront fl-imoddi nitlob lill-gvern Tork illi jinvolvi l-trade unions biex jiġi evitat il-konfront. Jiena wkoll nixtieq nitkellem dwar l-emenda sabiex jiġu mistiedna żewġ persuni torok mill-komunità torka ċipriotta wara l-eżempju tal-Kunsil tal-Ewropa. U jien nitlob lil membri ta' din il-Kamra sabiex jappoġġaw dan il-punt għada fil-vot. Grazzi Richard, issa minuta is-Sur Kazak. Grazzi President, Kummissarju, kollegi. Jina nifraħ l-Senjura Omen Reuten għall l-approċ bilanċat tagħha fil gwarta dan ir-rapport jiena żgur illi din il-perspettiva Ewropea ser tibqa' tixpruna il-progress fit-Turkija. Aħna nilqaw il-ftuħ tal-kapitoli 23 u 24 ukoll kapitolu 15. Aħna ninsistu illi Turkija għandha tiġi inkluża fin-negozjati dwar il-fejmiet ta' kummerċi bejn l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi terzi wasal iż-żmien illi fil-Parlament Ewropew ikun hemm żewġ eh, torok priotti u fl-aħħar mhux l-inqas eh, liberali jemnu illi torok għandhom jieħdu sehem fil-laqat tal-Kunsill Ewropew. Jiena nitlobkom sabiex tappoġġaw dawn il-proposti ewlenin u turu li l-Parlament Ewropew jinsab biswit il-prinċipju u qed iżomma l-prinċipju tal-laqda fid-diversità. Grazzi. Minuta l-Onorevoli Bilon. President, il-rapport illi ġi imressa huwa kritiku u juri illi Turkija dan l għamlet progress konsiderevoli illi se jippermetti illi jinfetħu aktar stadji ta' negozjati. Dan huwa importanti fil-proċess ta' integrazzjoni, jridu nifokaw fuq il-kwistjoni kollha tal-protezzjoni tal-libertà tal-espressjoni fil-mezzi ta' xandir u nippermettu il gruppi reliġjużi kollha jkunu jistgħu Eh, jiprattikaw il tagħhom mod liberu. Rajna u koll il-bidu ta' taħdidiet politiċi mal-minoranzi kurdi, irridu nittrattaw setturi oħra, irridu nizguraw illi kulħadd gawdi minn drittijiet u libertajiet fundamentali fil ta' sikurezza tal-istati membri irridu naraw li Turkija bħala fattur ta' stabilta f'din iż-żona. L-impen diretta Ankara f'dak kollu li għandu xaqsam mal-paċi u demokrazija fil-vant nofsani u għakol f'interess tagħna l-koll anke l-appoċ diplomatiku importanti. Mardux ninjoraw ir-wol li jista' jkollha Turkija sabiex tatina sorsi alternattivi ta' enerġija apparti dawk Russi jiena nappoġġa l-proċess ta' adeżjoni bejn l-Unjoni Ewropea u Ankara u nserħu wkoll fuq l-effetti ekonomiċi u politiċi li dan jista' jkollu. Uh, Grazzi tas-Sur President, ir-rapport donnu qed jistaqsi għal menu parzjalment il-kriterji għal kandidatura tat-Turkija kif għamlu kol kollegi oħra. Jina fil-fat naqbel. U minħabba l-fat li jem ħafna mistoqsijiet rigward il-kandidatura ta' Turkija, il-loġika hija li il-finanzjament qabel l-adeżjoni għat Turkija li jammonta l-4.8 biljuna għal periodu tal-2007 sal-2013 għandhom jifqu u jifqu immedjatament. Issa, it-Turkija diġa edha msieba fl-Unjoni ta' Dwana fil-ħdan l-Unjoni Ewropea u bħala konsegwenza ta' dan il-membri tal-Unjoni Ewropea bl-inklużjoni tar renju Unit diġà qed jirċievu l-benefiċċji kollha mill-kummerċ mat-Turkija li aħna ovvjament nistgħu nieħdu u Turkija hija wkoll parti minn NATO li ċertu membri huma parti mill-Alleanza. U dan ifisser li aħna m'għandniex bżonn it-Turkija biex tkun f'unjoni politika f'dak il-każ. Grazzi. Grazzi tassew l-Onorevoli Dartmouth. Grazzi. Richard, mannix blue card għal dawk li diġa tkellmu mela nat il-kelma l-Onorevoli Sandegard. Grazzi. F'din il-mozzjoni għal rezoluzzjoni hawnhekk insibu li kull progress rigward il-drittijiet għal trade unions hija neċessarja. U għalhekk jiena jidhirli li b'xi mod ieħor dan ir-rapport jissottovaluta s-sitwazzjoni. Jien naħseb li l-Kummissjoni hija pjuttost aktar ċara, l-Kummissjoni ikkritikat il-fatt li id-drittijiet tas-sindakati qed jiġu miksura fl-Unjoni Ewropea f'dan l-aħħar snin fil-fatt aħna ħadna nota tal-fatt li l-strikes u demostrazzjonijiet fil-fatt eh, iltaqgħu pożizzjoni kbira tal-pulizija u n-nies ittieħdu anki l-qorti. U barra minn hekk hemm leġiżlazzjoni li qiegħda timmina drittijiet tal-trade unions u din xaġa ħaġa aċċettabbli u jiena flimkien ma' kollegi oħra ressaqna numru ta' emendi speċifikament fuq din il-kwestjoni. Jidirli li ta' bilħaq dan huwa kriterju li aħna rridu napplikaw għat-Turkija. Ta' bilħaq Turkija titizzom konformi ma' l-standards tal-ILO. Dan huwa messaġġ ieħor li rridu nibatu mill-Parlament. Grazzi tassew. Issa nagħti l-kelma l-minuta nagħti l-kelma l-Onorevoli Klajs. Grazzi. ma nistax nifhem kif meta ħadna d-deċiżjoni fl-2004 biex nibdew l-adeżjoni ta' Turkija f'ħdan l-Unjoni Ewropea. mbagħad disa snin wara għadna sorpriżi li dawn negozjati għad min minkejja teddida li huma ser jifridaw negozjati jekk it-Turkija mhux ser tkun qiegħda tilħaq il-rekwiziti impoġġja fuq, ġifri ma nafx hekk nitkellmu fuq, <laughs> ma nafx naf għalfejt nitkellmu fuq rapport ta' progress meta ma sarx progress fit Turkija. Hemm aktar ġurnalisti fil-ħabs fit-Turkija minn pajjiżi oħra fid-dinja hemm professuri li jinsabu fil-ħabs minħabba li huma esprimew opinjoni tagħhom u l-biraħt lula fil-fatt. Eh, pjanist famuż ġi moti sentenza sospiża tal-li kritika l-Islam. Il-gvern ta' Erdogan aktar me għaddizmin ektar jisir autoritarju kontra l-Unjoni Ewropea, kontra l-Ponent u kontra il-Kattolisizmu aħna għanna nwaqfu ntemmu daw il-negozjati tal-edazzjoni ta' Turkija. Il-Kummissjoni, Kummissjoni għal darba irriflettu dwar il-perspettivi ta' dawk li e, qed jivvutaw għaliex huma għandhom ħafna iktar sens komun mill-mexxejja tagħhom. Grazzi tassew għal minuta u nofs. Nagħti l-kelma l-Onorevoli Xniber Jastram. Grazzi tassel sur President, eżis kollegi, jina hawnhekk nishtiq nirringrazzja l-Onorevoli Omer Reuter għal dan il-rapport. Verament nirringrazzjak minn qalbi li tassew mill-ġdijt aħna hawnhekk qed nuru kemm importanti Turkija l-Unjoni Ewropea u mhux f'termini ekonomiċi biss. Ovvjament din hija waħda mill-imsieħba l-akbar kbar ekonomiċi imma anki fuq livell politiku u punt importanti għal reġjun kollu kemmu għall-Afrika, l-Azja u l-Unjoni Ewropea. Dawn l-aħħar snin Turkija għamlet program progress f'ħafna oqsma u dan il-progress irid jiġi misħuq. Ir-riforma tal-qrati dan sejjer f'direzzjoni tajba issa eh, Hans Lamstrom saħaq fuq punt partikolari għaliex ovvjament għatfadal ħafna xogħol xisir. U jiena jidher li l-Unjoni Ewropea għandha tkun edha hemm għat-Turkija bħala tip ta' għallima u dan jinsab l-interess tagħna għalhekk nixtieq nilqa' nilqa li sir aktar titjif fin naħa ta' ġustizzja fuq dar idu nitkellmu aktar, pero anka fuq oqsma oħra fejn aħna rridu naraw aktar progress. Meta progress huwa possibbli anki bħala mod ta' eżempju nixtieq insemmi l-kapitlu dwar l-enerġija. It-Turkija ta' bilħaq huwa alternativa tajba għal Russja u għalhekk importanti ħafna li nifmu kemm għandna bżonn kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija fis-settur tal-enerġija u kemm dan kollu seħer ikun importanti fil ġejjeni Jiena jidher li li waħda mill-ostakli prinċipali aħna tniffaċċjaw f'termini ta' relazzjoni tagħna mat Turkija hija kwistjoni tal-viża. U jiena ferm nimmen li di mhix konfarmi mal-ispirtu tal-Unjoni tad Dwana l-akademiċi, l-istudenti xorta waħda għadhom jitolbu l-viża kull darba jridu jiġi fl-Unjoni Ewropea. U fl-aħħar jina nixtieq ukoll nagħmel appell. Jien naħseb huwa ferm importanti għalina li t Turkija, Turkija għandha tiġi trattata bħall l-istess pajjiżi kandidati l-oħra u m'għandniex u m'għandniex għandna nkunu bisfatwali dak l-aħjar approċċ minħat tal-Parlament. Grazzi tassew, is-senati l-kelma għal minuta l-Onorevli Kopa. Grazzi tassew mill-ġdid. Aħna hawnhekk qegħdin niddiskutu l-rapport ta' progress ta' Turkija u aħna tnisqu l-importanza ta' rwol ta' Turkija rigward is-sigurtà u l-progress ekonomiku tal-komunità tal-Unjoni Ewropea ħafna prospetti tajbin ta' żvilupp u tista' taqdir wol tajjeb anke fil-provvista tal-enerġija fil-Unjoni Ewropea u dan ir wol dan it-Turkija tittaqdi wkoll war intermedjarju anke fil-frontieri ta' nofsinhar hawnhekk għandna Turkija li titkun seta' reġjonali qawwija huma eh, mill-ġdid permess ta' eh, eh, fighter aeroplani ġellida biex ngħidu hekk l-F4, l-F16 kisru r-regoli għaliex huma għadu iktar minn spazju, aktar minn 15 minuta fl-ispazju Grek. U il-pajjiż ovvjament għalhekk mhux qed juri u mhux qed juri li qed jista' jagħti l-protezzjoni liċ-ċittadini tiegħu wkoll mhux qed jipproteġi d-drittijiet tal-bniedem. Il-Parlament Ewropew permezz ta' din ir-riżoluzzjoni din is-sena talab mill-ġdid it-Turkija biex tirrispetta id-drittijiet tal-bniedem bniedem, tipproteġi l minoritaji biex ittejjeb il-relazzjoni bilaterali mal-ġirin tagħha, Turkija manda lebda skuża oħra. Grazzi tassew issa l-minuta nagħti l-kelma l-Onorevli Van Dalen. Grazzi, Sur President. Mela, l-xar li għadda, Ministru Tork talab lil il-Kristjani biex jerġgħu jiġu lura fil-pajjiż, però ma nafx kif din taħdem fil-prattika u hemm il-battalja legali wkoll li eh, il-Prim Ministru Erdogan qed jagħmel f'xi f'monasteri ġewwa Turkija. Jiena eh, naf li ħafna eh, Kristjani torok ħallew il-pajjiż għax xebgħu ċertu knes ukoll eh, saru moskej issa. Dik kienet aħbar ġida ġewwa Istanbul. Jekk aħna nista' nistgħu nilħu ċiftejn bejn Erdogan u l-PKK, e, ftejn mhux ħa jintlaħaq u jekk ma jintlaħaq ser ikun hemm problema serja speċjalment fix-xlok tat Turkija x'ħaj jispiċċaw inqabdu bejn żewġ mexxejja pratikament u għalhekk il-Kansil Kummissjoni jridu jqajmu dawn il-kwistjonijiet meta jitkellmu mat-torok. Grazzi tassew issa l-minuta. Nati l-kelma l-onorevoli Matteo Salvini, grazzi tassew sur President, jider ċar li Turkija miex u għatmu tista' sir fl Europa, la l-istoria, la l-ġeografija, la l-ekonomija, la l-kultura, rispett ta' drittijiet tal-bnidem, la rispetta ta' drittijiet tal-bnidem, għal minoritajiet reliġjużi, etniċi, lingwistiċi u dan il-parlament qed jitkellem dwar id-drittijiet tal-bniedem kull kwarta u issa xi ħadd ħajgħid li l-enerġija u l-gas joddu aktar minn nuqqas ta' rispett lejn id-drittijiet tal-bniedem. Jiena verament nisħi kieku jiena dawn in-nies. Jekk xi ħadd jaħseb fl-Ewropa bħala tip ta' suq, bħala tip ta' discount store fejn timbieħ tixtara u tista' tagħmel skambju. F'dak il-każ għandna l-Ewropa kullimkien. Jekk xatt jaħseb l-Ewropa u qed nitkellmu dwar l-għada u l-lega eh, tal-reġjun tal-Padania tal-PPD, tal-PPL u kol, nistanajt li il-Turkija issa u għat ma tista tkun parti mill-Unjoni Ewropea, ġifiri bekka unek qed noddu naddu sija żmien b'daw in-negozjati għaliex wara kollox it-Turkija mhix biċċa mill-Ewropa naħseb li dinja ċara l kulħadd. Grazzi tassew, nagħti l-kelma sal-Onorevoli Kluta minuta Grazzi tassew, Sur President, eżis kollegi, Mitmim tal-2012 aħna jenna narraw proċess ta' paċi storiku bejn il- Turkija u l-PKK. Jien naħseb l-opportunità hija waħda importanti ta' deb ta' biex it-tem konflitt li ilu għal madwar 30 sena, konflitt imdemmi b'ħafna vitmi. Għal ħafna żmien twil l-istat Tork prova jsolva din il-problemi, problema tal-Kurdi, imma bil-vjolenza u għalhekk Issa qegħdin naraw żewġ partit tal-konflitt biex jgħaddu għal eh, fażi oħra u l-Prim Ministru Erdogan ukoll saħaq li sa żmien biex huma waqfu l-armi u biex ikun hemm rikonċiljazzjoni. Dan huwa proċess ta' paċi li l-Ewropa tittappoġġa mingħajr ambigwità. L-Ewropa għalhekk għandha tkun hemm biex iħeġġeġ il-Gvern Tork sabiex jitalmu minn proċessi ta' paċi oħra ta' suċċess u anki forsi namlu medjazzjoni minn barra fl-istess waqt però fir-rapport ta' Turkija aħna nitkellmu dwar il-PKK dwar grupp terrorista. Però din jata junin għajnuna speċjalment meta nħossu meta qed nitkellmu fuq proċess ta' paċi, naħseb li l-Parlament Ewropew forsi għandha terġa tirrevedi il-lingwaġġ tagħha u tħares mod aħjar il-proċess ta' paċi. Għal minuta u nofs issa l-Onorevoli Valesa. Grazzi tassew, Sur President, membri onorevoli. Il-Parlament Tork adotta xi bidliet sabiex niġġieldu t-terrorizmu dan huwa aspett tajb ħafna, ġifri rridu nevalwaħ dan il-punt. Dan huwa pass wieħed tajjeb għat-Turkija biex tadotta eh, drittijiet tal-bniedem, però ukoll qed wassal għattin u tina tama. Ovvjament għat fadal ħafna kwistjoni toħra meta nħarsu lej ksur tal-drittijiet fundamentali tal-bniedem li waslu għal ħafna tħassib anke fit-Turkija. Però l-aħjar biċċa liġi mfasla mod tajjeb, ovvjament mhux dejjem tiggarantixxi ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem allura trid tiġi interpretata. Dan nista' naraw ukoll meta niġu għal eh, dan il-pjanista li ġi eh, eh, mitfuħ il-ħabs minħabba li qed jitqis li insulta l-Iżlam fil-tweets tiegħu. It-torok u xi torok oħra u ġurnalisti li jintsabu l-ħabs u anki minħabba Eh, li kritikaw forsi xi liġi kontra terrorizmu għalhekk aħna rridu nammoniteraw dan il-proċess u nħarsu wkoll lejn ir-riforma tal-rati fit-Turkija u niggarantixxu li jkun hemm libertà tal-kelma u xandir. Aħna nafu li hemm pakkett ta' riforma għal rati u għalhekk dan ser iħala iħares li l-kapitlu tal-rati u drittijiet fundamentali tal-bniedem, però ċavetta s-suċċess i li nasikuraw li dawn id-dispożizzjonijiet jiġu implementati u rispettati. Grazzi. il senjor Sofokleus. Grazzi, Jaroslav, issa nagħti il-kelma l-Onorevoli Sofokles għal-minuta. Grazzi ta' sewa ħna niddiskutu mill-ġdid l-adeżjon, il-negozjati ta' adeżjoni ta' Turkija ħna rridu nkunu ċari bejnietna fuq xiex naqblu u fuq xi jorbotna fl-imkien u dak li rridu namlu, dak li rridu nitolbu, kif rridu nirreġixxu aħna wkoll morbuta b'dawn daw il-fatti. Turkija hija eh, membru msieħeb importanti ħafna fl-Unjoni Ewropea, però Turkija trid tirrispetta fil-prattika l-Unjoni Ewropea. Ta' bilħaq din il-kondizjoni biex it-Turkija tidħol fil-familja Ewropea. Aħna hawnhekk qed niddiskutu x'kennet suppost tagħmel it-Turkija sabiex toħloq id-demokrazija fil-pajjiż, però dak li hu l-aktar importanti u li x'għamlitx it-Turkija u x'għandha tagħmel il-parteċipazzjoni tagħha mhix ta' għażla id-drittijiet tal-bniedem, il-libertà tal-kelma u tax xandi Dawn kollha ristretti għandna eh, ġurnalisti li intefaw il ħobs li attivisti li kienu qed jiġildu għall-libertà u għadhom jiġu mitfu għall-ħabs. U anki il-kwistjoni ta' u ugwanza bejn sassi di għax jistaw jaħsbu fuqha U wara kollox it-Turkija da żomm l-okkupazzjoni ta' nofs il-gżira ta' Ċipru, l-istat ta' dritt, mhux qiegħda ehm, tiġi rispettata. ċertu stqarijiet li ħarġu minn ċertu uffiċjali għandhom jiġu irtirati u għandhom jiskużaw ruhom. Fil-20 ta' Novembru tal-2011, meta aħna konet nitkellmu dwar il-Repubblika ta' Ċipru, nofs il-pajjiż ser isir parti minn Unjoni orribli huwa jgħid u qal li il-Presidenza ta' Ċipru ma teżistix. Dan huwa e, disrispett. għastar fin dwar l-Unjoni Ewropea. Intom taċċettaw dawn it-tip ta' pajjiżi mill-membri tagħkom. Turkija m'għandix futur lejn l-Unjoni Ewropea sa kemm tibqa' ġib ruha bħal xi ħaġa verament miġnuna. For un minutu i e medio la senjora E la doktora Teokarus. al minuta issa, għal-minuta, un osnat il-kelma l-onervur tijakorus. Grazie ta' s il President, jena nistan nifem. Li diffiċ diffiċli għas Signora Omar għajten biex taħħej dan il-rapport, rapport ta' progress għat Turkija u il-proċess ta' negozjati ta' Turkija. Diffiċli għet jgħamil kompromess għalli xanna ħafna interessi ta' konfliġenti għawnek. Matul wieħed kienet jieħu matul teħid ta' deċiżjonijiet ovvjament mhix biss il-liġi internazzjonali u l-laki Ewropej, imma il-kompromess ukoll hawnhekk aħna nitkellmu dwar il-volum kbir ta' skambju ta' affarijiet bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija. Turkija għamlet progress u għamlet riformi, però Turkija fiha nfisha qed tagħmel b'satem fir-rodi, prova eh, ifhem il-pożizzjoni tiegħi. Il-pajjiż tiegħi eh, okkupat minn truppi torok. Et kompli teddidna wkoll u Turkija trid li tieħu li, ġib osservaturi wkoll fil-Parlament. Hawnhekk għandna diviżjoni u diviżjoni se tkun issir aktar permanenti. Ġifiri li ċiprioti torok ikunu jistgħu jieħdu ħsieb jieħdu sem ukoll fl-elezzjonijiet għandhom privileġġi li mhumiex qed jiġu mgawdija minn ċittadini oħrajn. Mela, għat-Turkija biex tkun membru tal-Unjoni Ewropea tirrispetta wkoll l-akki tal-Unjoni Ewropea, l-istat ta' dritt, il-liġi internazzjonali, m'għandix tedet lil ċipru u lil Greċja, għandha solvi u tassisti biex iprova itejna nsibu soluzzjoni għal problema ta' ċipru skont l-aki tal-Unjoni Ewropea u l-Liġi Internazzjonali. Sena li għaddiet ir-Repubblika ta' ċipru aċċettat l-aġenda pożittiva pinto ta' fu tajjeb ħafna x'kienet ir-reazzjoni ta' Turkija vizavi il-pozizjoni ta' Repubblika ta' ċipru. Eżis kollegi, jien għandi riservi fuq ċertu punti, pero ser nvota b'mod pozittiv bl-argumenti -arg b'argumenti li jem eh, punti infasla fil-rapport għalli xina għandi rispet kbir lew lej xol kollu li għamlet. Grazzi tassew. Eleni? Għandek blue card Min għanti sur Stegler. Inti tixti, eh, u għaj rixti jgħamillak mistoqsija, inti l estali li taċċetta din il-mistoqsija, din il-blue card? Iva. Mela, ek joġbuk. Grazzi tassew, Mela, ftit taħin ilu uħut mill-kollegi tijak fil-grupp politiku tijaw għalu li il-Turkija għanda tiġi trattata bl-istess kondizjoni ta' kull pajis kandidat. Sa pala membru ċipriot inti diġa suppost analizzajt sabiex tara jekk kienx hemm eżempju fejn kandidat ġi rifjutat fej sovranità tiegħu ġiet miċħuda. speċjalment din huwa membru l-kandidat li qed jokkupa nofs stat membru tal-Unjoni Ewropea fejn kien hemm ġenoċidju wkoll. Fejn kien hemm wieħed mill-ar ġenoċidju fid-dinja u dan ġie miċħut mit-Turkija stessa hawnhekk qed nitkellem x'ġara dwar l-Albanija. Iġifiri, inti taħseb li pajis bħal da għandu jina ta' possibilita biex jidħol fl-Unjoni Ewropea jew għandu jkun hemm lok ta' manuvra Turkija? Mela, bla dubju, it-Turkija għanda pozizjoni privileġġata u aħna l-koll nifmu dan l-aspet. Ija ċaħġa ċerta unek li ma zammieċ, ma zammieċ konformi ma ċertu termini motija mill-Unjoni Ewropea u ma provaċ laqas il-protokoll ta' Dankara ma dana kollu Turkija tikkonsidra li eh, trid iżżomm diskussjonijiet mal-Unjoni Ewropea ma' tarafx il-presidenza ta' ċipru, ma tarafx il-ċipru, ma tarafx ukoll il- il-beneficju ta' ċipru tuża il-rizorsi naturali tagħha ħama dana kollu minkejja dan kollu jisuddonu ma tiġri xejn. Jiena saqsejt l-istess mistoqsija lill kummissarju ftit ta' żminilu għal din l-inġiba, għal din l-istess inġiba ta' Turkija u jiena naħseb li issa rridu nirrispettaw il-prinċipju u l-valuri tal-Unjoni Ewropea u mhux Eh, na niskambjaw dawn il-valuri ma' valuri oħra jew affarijiet importanti ekonomiċi. Grazzi. Grazzi signora Boskort, grazzi signora President, Nixtieq nibda billi nifraħ ir rapporter għal dan il-rapport u nixtieq nirringrazzja wkoll il xedow rapporter minnaħa tal-grupp tagħna għal ħbiċċa xogħol tajb li għamlil. Dan Ir-rapport jitkellem fuq il-ħames kapitli l-ġodda ta' negozjar ma' Turkija u dan huwa sinjal li aħna fil-Parlament Ewropew nixtiequ naraw progress fir-relazzjonijiet. Ir-rapport eh, jidentifika b'mod ċar dawk l-oqsma fejn qatt isir qed bżonn li li jsir ix-xogħol is-sitwazzjoni tal-libertà tal-espressjoni hija wieħed minn dawn il-kwistjonijiet. Dan ir-rapport ma jikkritikax biss lil Turkija, però jaraf ukoll li jekk isir irrid ikun hemm progress jrid ikun hemm negozjar miż-żewġ naħat jekk aħna serji eh, fuq dan il proċesta għaqda f'Ċipru irridu nkunu instrumentali b'tali mod illi l-ċiproti torok jipparteċipaw ukoll f'dan il-proċess. Għalhekk il-Parlament Ewropew irrid japprova din l-emenda. Jiġifieri li jkollna l-osservaturi ċiprioti torok f'dan il-Parlament. Grazzi. Emin. Issa għal minuta u nofs is-sur Bozkert. Anzi, danġon, grazzi ħafna, sur President, nixtieq nirringrazzja il-relatur għal dan il-rapport bilanċat ħafna meta tqis il-sitwazzjoni preżenti. Għaliex sfortunatament ma nistax nagħmlu progress mingħajr relazzjoni eh, u prospetti għal sħubija. Pero dan nifsu huwa problemi għal ħafna mill-istati membri tagħna anka għall opinjoni pubblika kif ukoll għal Turkija nifisa. Għalhekk nafu illi din l-integrazzjoni miex bbażata fuq il-konsens u f'kuntest bħal dan naħseb illi eh, jekk għanniex niftħu dawn il-ħames kapitli l-ġodda palma edna issa ħafna drabi dan huwa sinjal politiku il-ftuħ ta' kapitli ġodda jippermettilek eh, tiftaħ oqs maktar sensittivi, però qabel nibdew negozjati fuq, fuq din is-sustanza qegħdin nibatu sinjal politiku. Irridu nippremjaw it-Turkija, però minħabba l-attitudni preżenti ta' Turkija m'hemm xejn nippremjaw. Din hija attitudni eh, huwa e, ibbażata wkoll fuq l-opinjoni pubblika ġifiri illi aħna qegħdin f'proċess inevitabbli ta' negozjar. Anzi, ta' eh, adeżjoni. Naħseb illi aħna irridu nkunu attenti ħafna għaliex nkunu qegħdin ma nkunux qegħdin naqblu mal-opinjoni pubblika. Is-Sinjura Zomer għal minuta u nofs, Sur President, jiena wkoll nixtieq nirringrazzja l-relatur għal din dan ir-rapport xwa rapport tajjeb ħafna u nista' nifhem kemm hu diffiċli tagħmel dan ix-xogħol. Nasib li il-rapport huwa tajb però hemm numru ta' oqsma li jiena ma naqbilx miegħu. Per eżempju, emendi anzi fuq il-kapitli 56 ta' negozjar naħseb li hawnhekk għandna element ta' sproporzjon meta tqis is-sitwazzjoni fit-Turkija u l-attitudni ta' Turkija għall-Unjoni Ewropea għal numru ta' snin aħna kritikajna illi ma sar lebda progress, għanna problema ta' dritti tal-bniedem eh, u l-ksur tagħhom u għalhekk. Aħna qegħdin nitkellmu fuq rapport illi eh, jgħat jitrat toqsma li qegħdin jimxu lura u mhux il-qoddim anka per eżempju l-politika ta' konfrontazzjoni li mhix qed tiġi magħrufa fejn il-gvern Tork laqas biss qed jammett din il-problema. Għalijom l-Unjoni Ewropea magħmula minn 26 stat membru mhux 27 u din hija xi ħaġa inaċċettabbli. parti minn hekk hemm il-kwissjoni tar-ratifikazzjoni tal- l-individwi dan hija darboħra xi ħaġa li toħloq ħafna pressjoni hija kwistjoni serja ħafna. Ovvjament it-Turkija hija msieħeb importanti ħafna l-Unjoni Ewropea u dan naqbel miegħu, però anka, anka minn min lati ta' sigurtà u minn politika esterna, però jekk pajjiż ma, ma jaqbilx ma dawn il-kriterji ta' Copenhagen, Ma nistax nifhem għal fejn qegħdin negozjaw kapitli 23, kapitlu 24 fuq il-ġustizzja fuq l-istat ta' dritt, għalhekk m'hemm l-ebda mod, m'hemm l-ebda sens li nkomplu mixjin f'din id-direzzjoni. Ma naħsibx illi huwa tajjeb li aħna ma nimxux mal-standards Ewropej tagħna kif rajna fil-passat. Fil ma naħsibx illi l lesta li naċċetta punti bħal dawn. Grazzi ħafna għal minuta u nofs is-sur Lizek. Grazzi ħafna, Sur President, Kummissarju u onorevoli kollegi. Jiena u kon nixtieq nifraħ il-relatur għal dan ir-rapport li huwa tajjeb ħafna fl-opinjoni tiegħi. Naħseb li din hija kwistjoni diffiċli ħafna ovvjament u naħseb li r-relatura għamlet biċċa xogħol tajba fuq din l-isfida. Ma naħsibx li ħadd ma seta' jaħdem aħjar minn hekk. Issa fuq is-sustanza ta' dan ir-rapport, ovvjament l-esperti u xjentisti u politiċi hemm opinjonijiet differenti. Il-pajjiż tiegħi, il-Polonja, hija favur it-Turkija fl-Unjoni Ewropea u jiena favuru koll li nkomplu dawn il-negozjati għall-adeżjoni. U naħseb li eh, qed jimxu brata tajba. U għalhekk għandna nkomplu negozjaw fuq kapitli oħra mod partikolari biex nuru lil kollegi tagħna fit-Turkija u l-politiċi fil-Parlament Tork u fil-Gvern x'inhi eżattament il-problema u x'inhuma dawn it-tip ta' problemi dawn il-politiċi li eh, mhux qed jimxu b'mod tajjeb. Għaliex naħseb li forsi l-politiki eh, torok forsi ma jifmux id-dettalji illi iridu jiġu emendati. Ovvjament is-sitwazzjoni ta' ċipru hija inaċċettabbli u bħala Unjoni Ewropea għandna nkomplu nħarsu eh, lejn din il-kwistjoni nipprovaw nsibu soluzzjoni un iswa bħala priorità. Grazzi ħafna. Is-sur postel ta' minuta u nofs. Grazzi sur President jina ma nifimx. Uħut mill-kummenti li saru minħabba il-saxħa reġjonali ta' Turkija diġa kellna esperjenza fuq din il-kwistjoni. Fejn tkellimna fuq il-federalizmu biex il-pajzi żgħar jikbru l-pajzi kbar jiċkienu. Jekk l-Ewropa ħassir federazzjoni, mela idħul ta' pajjiż kbir u mhux Ewropew e, mhix xi ħaġa li nista' nappoġġja għal din ir-raġuni e, sħobija u jew kooperazzjoni iva dawk huma aċċettabbli. Però dan ir-rapport li għandna qudimna wieħed bilanċat u wieħed eċċellenti u qegħdin niftħu dawn il-kapitli minħabba adeżjoni u mhux ħabba sħubija u naħseb li din qed taħdem kontrina. Jekk nħarsu kalli il-Balkani u s-saħħa reġjonali tagħhom, il-Kosovo, l-Albanja, l-Albanija, l-Bosnia. U hekk nipprovaw isna nerġgħu nerġgħu nikbu l-istorja. Li għandna bżonn ma' Turkija hija kooperazzjoni. Il-Ministru tal-Affarijiet Barranin ta' Turkija u diplomatiċi u l-ambasċaturi edin jinterferu b'mod eh, aggressiv fil-politika tal-pajzi ġirin tagħhom u anka tal-Balkani. Hemm ħafna kwistjonijiet li ma nistgħux naċċettaw fil-kultura ta' Turkija, l-edukazzjoni. Ovvjament Turkija hija msieħeb importanti għall-Ewropa, però mhijiex stat membru tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna, Sur Milanmon għal minuta u nofs. Il-proċess ta' adeżjoni Eh, anka brabta mal-progress ekonomiku tal-Turkija hija xi ħaġa illi qegħdin naraw anka f'istati membri oħrajn illi diġà qegħdin fl-Unjoni Ewropea għada sa nivvotaw fuq dan il-rapport u nixtieq nifraħ ukoll eh, ix-xogħol f'dan ir-rapport huwa importanti illi eh, it-Turkija tkompli tagħmel din it-tip ta' riforma u anka il-riforma demokratika tal-pajjiż. Naħseb illi anka fuq l-aspetni anka fuq kapitlu 22 irdu nkomplu nisqu fuq apparti minn hekk il-kooperazzjoni fuq bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija fuq l-enerġija hija importanti ħafna l-Unjoni Ewropea għandha bżonn tiddiversifika s-sorsi tal-enerġija tagħha anka biex tiżgura s-sigurtà tal-provvista tal-enerġija. Naħseb illi Turkija għandha rwol strateġiku anka mod ġeografiku għalhekk irridu niżguraw li jkun hemm kooperazzjoni mat Turkija anka fuq migrazzjoni. Aparti minn hekk hemm il kustjoni ta' ratifikazzjoni ta' trattat li hija ħasra li ma tantx sar rapproxmant fuq din il-kwistjoni minkejja li sena l-oħra li ħanamlu dan. Iżda fuq il-kwistjoni tad-dialogu u tal sigurta politika ta' l-Unjoni Ewropea, ovvjament dawn huma ta' benefiċċju komuni għaż-żewġ naħat anka mal-pajjiżi mal tal-nofsinhar tal-Mediterran. Nafu li matul dawn l-aħħar sentejn saru ħafna tibdili din il-parti tad-dinja u għalhekk huwa eh, importanti li aħna bħala Ewropej u bħala Torok nkunu ċerti minn pożizzjoni tagħna minħabba dawn il-pajjiżi ġirien illi qegħdin nimxu Eh, dawn il-pajjiż qegħdin jimxu fil-direzzjoni ta' prosperità. L-aħħar kellim f'dan ir-round sur Peter Le għal minuta u nofs. Aziz President, Komissarju, Onorevoli Membri, f'dan ir-rapport qegħdin nitkellmu fuq il-progress ta' Turkija u qegħdin narfu l-aspet bilanċat dan il-rapport. Jilqa l-progress u eh, anka t-jesprimi ċertu tħassib. Ovvjament għanna bżon ta' atmosfera tajba illi edin narawa minħabba li jizdiet dialogu ma' Turkija nafu kol xanna nikritikaw anka f'dan l-aspet għaliex aħna qegħdin f'proċess ta' negozjar u qegħdin inqisu id-differenzi kollha naħseb li huwa importanti illi niftħu negozjati ġodda biex anka nitkellmu fuq l-impenji li diġa ħadna u nitkellmu wkoll favur l-interessi komuni anka fiħdan l-aspett tal-enerġija. M'għandniex bżonn eh, qafas formali, għandna bżonn rida tajba biss. Grazzi ħafna. Dawk huma l-kelima kollha u issa nistgħu ngħaddu għal proċedura ta' catch DI. U bħal dejjem għandna numru ta' talbiet. iktar milli nista' nippermetti sa nipprova mill-aħjar tiegħi biex Eh, ntemmu dan id-dibattitu fil-ħin, però bħal dejjem nitlobkom tiftakru illi jiena san nkun stret ħafna magħkom kif jispiċċa l-ħin sa nqatalkom id-diskors. L-ewwel kellim, is-Sur Nikolaj Siċ. Pues parece que no está, entonces vamos a dárselo a... Ma jidirx li jatawek fil-kamra u għalek eh, nitlob il-Sinjura kolħola. fl-2005 ma votajċ favur l adezjoni ta' Turkija għaliex kien hemm problema ta' nazzjonaliżmu u anka eh, l-insult ta' Turkija. U naħseb fuq artiklu 301 għadna naraw din l-istess problema u għalhekk iridu narfu illi qed issir riforma minnaħa ta' Turkija, però għandna bżonn il-rida politika wkoll minnaħa tagħhom nista' nifhem illi meta ssir ir-riforma minn ħadda Turkija l-Unjoni Ewropea tibda tiffoka fuq riforma oħra u Turkija tiġi umiljata. U forsi jitilqila l-interess li tidħol fl-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea. Jina naqbel mal-Torok illi aħna ma tantx insemmu l-aspetti pożittivi f'dan il-pajjiż meta nitkellmu fuq il-kustjoni anka meta tqis ir-rwol ta' Turkija fis-Sirja pereżempju, nixtieq nifraħ il-Turkija għal-rwol pożittiv tagħha. Grazzi, is-Sinjura Papadurko. Sur President, Sur Zahradil, eh, jidru illi il turkija il għada tokkupa 37% ta' territorju ta' ċipru dan għal kważi 40 sena. Tikser id-drittijiet tal-bniedem anka liġi internazzjonali għal darboħra nixtieq nappellalkom biex tibatu sinjal ċar li Turkija. Jekk trid tidħol fl-Unjoni Ewropea, trid eh, tilqa l-obbligazzjonijiet kollha tagħha dawk politiċi dawk ekonomiċi li anka timplementa l-protokoll ta' Ankara illi taraf li l-ċipru u anka il-sovranjetà ta' dan il-pajjiż. Naħseb li huwa inaċċettabbli illi niddiskutu l-emendi biex nippermettu osservaturi minn naħa ta' torok ċipriotti hawnhekk fil-Parlament meta it-Turkija qiegħda tikser dawn it-tip ta' trattati. Thank you. Grazzi ħafna. este incontestabil că faă de precedentul raport referitor la turcia aceasta a înregistrat o serie de progrese în vederea modernizării Fuq il-kustjoni eh, u r-rapport li għanna qoddimna, nistaw narfu li sar progress fl-aspet ta' demokrazija, anka il-sistema eh, ġudizzjarju, drittijiet tal-bniedem, drittijiet tal-familji, fost oħrajn. Però dawn ir-riformi huma tappa żgħira fil-direzzjoni tajba għalhekk l-Unjoni Ewropea titħeġġeġ lit turkija biex timxi iktar fuq smoħrajn fejn għandna bżonn riforma radikali, pereżempju riformi tal-Kostituzzjoni. Naħseb li huwa aspett pożittiv ħafna u nittama li jkun hemm progress tangibbli kostituzzjoni illi timxi wkoll mal-standards tagħna li hemm separazzjoni tal-poter, anka separazzjoni tal-istat mir-reliġjon u anka ta' tiħarsien id-drittijiet fundamentali tal-bniedem. Jiena nilqa dawn it-tip ta' progress u naħseb illi l-Unjoni Ewropea għandha tiftaħ dawn il-kapitli ta' negozjar il-ġodda anka fuq l-aspett ġudizzjarju. Il-kellim li jmiss is-Sur Blazak polohy velikosti svého hospodářství a trhu i z důvodu President. Minħabba id-daqs tas-suq u għal politika ta' sigurtà, it-Turkija huwa imsieħeb ewlieni għall-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb illi il-proċess ta' adeżjoni huwa opportunità eċċellenti sabiex aħna nappoġġaw il-progress ta' Turkija fi drittijiet tal-bniedem, drittijiet tan-nisa, l-agrikoltura, l-kura tas-saħħa fost l-oħrajn. It-Turkija huwa wieħed mill-ikbar imsieħba kummerċjali tagħna u jista' jkollu rwol importanti sabiex aħna nibnu l-infrastruttura ta' trasport tal-enerġija tagħna madwar l-Ewropa. Importanti wkoll fir-rigward tal-ġlieda kontra it-terrorizmu. Iżda kwistjonijiet eh, strambi li għandhom jitqajmu wkoll. Anka jekk ma xifti skomdi, il-kelem li jmess. Għaliex it-Turkija tixtieq sef l-Unjoni Ewropea? X'inhi r-raġuni? Nittama li qed tittama li eh, qed tibbenefika li tibbenefika minn sussidi pal pajjiżi oħra. Bħala pajjiż fqir nittama li eh, qed tittama wkoll illi tibgħat uħud miċ-ċittadini tagħha permezz ta' migrazzjoni tal-massa grazzi għal politika tal-Unjoni Ewropea. Il-Turkija għandha aktar minn 72 miljun persuna u jekk tisef l-Unjoni Ewropea u nistennew illa ħafna minnhom jemigraw lejn pajjiżi bħal Renju Unit. Issa forsi jiġu biex jaħdmu jew inkella biex jieħdu l-benefiċċji u s-sistemi eh, tal-proprjetà eh, bħal ħafna qabilhom jużaw servizzi tagħna issa Irdu nkunu konxi il-partiti liberali, il-partiti laburisti u l-konservativi huma favur it ħul ta' Turkija u favur aktar eh, migranti mit-torok. Il-UKIP u l-unika partit ta' Renjunit il-kellim jinqatalu l-mikrofonu mill-President. Il-kellim nimis. President. Kien hemm inqal illi għandna niftu l-kapitolu dwar l-enerġija u jkun hemm rappreżentanza ta' torok Ciprioti fil-Parlament Ewropew kwistjonijiet li jistgħu jidru bħala ġusti u tajbin jien nixtieq nispjega illi għaliex eh, jekk dawn jiġu aċċettati jiksru prinċipji bażiċi tal-Unjoni. L-ewwel net nixtieq infakkarkom illi il-prinċipju tal-ugwaljanza tal-popli huwa prinċipju bażiku tal-Unjoni Ewropea. Il-Parlament ma jistax jappoġġa illi jinfetaħ il-kapitolu dwar l-enerġija meta l-pajjiż kandidat jinsisti illi jikser il-liġi internazzjonali li hija liġi Ewropea wkoll. Imbagħad dwar ir-rappreżentanza ta' torok Ċipriotti fil-Parlament Ewropew aħna nħossu illi din hija pożizzjoni illi tista' tħeġġeġ lil dawk fil-komunità torka Ċipriota illi jixtiequ jifirdu l-istati bħala soluzzjoni. Ir-Repubblika ta' Ċipru permettit lil kull ċittadin Eh, Tork eh, jew Grik Ċipriot illi ikun kandidat u li jiġi elett fil-Parlament. Is-Sur Brons. Din naraw ċertu abbuż ta' drittijiet tal-bniedem minnaħa ta' Turkija meta jagħtix lil akademiċi mħabba l-opinjoni tagħhom. Pereżempju, l deskrizzjoni tal til tal-Armenjani tal-Armeni tal-1915. Eh, Franza għandha immaġni simili ta' din il-liġi Franza u ħafna stati membri oħra qegħdin jislu l-persuni l-opinjonijiet eretiċi. Wara kollox it-Turkija tista' eh, tidħol fl-Unjoni Ewropea. Jiena mhix entuzjast tal-Unjoni imma sakemm tib hemmhekk nippreferi li tkun aktar Ewropea milli inqas Ewropea. It-Turkija mhijiex Ewropea minħabba il-ġeografija tagħha, il-wir tagħha, ir-reliġjoni u l-kultura. Jiena minix taqsek favur l-Unjoni Ewropea, ma għalija hija straordinarja illi pajjiż illi jokkupa 40% ta' ċipru għandu għandu jiġi ikkonsidrat għasħubija. Grazzi. Sur Milzer minix narax f'postu. Sur Milzer kien talab biex jitkellem u bekk dan ifisser illi aħna temmejna il-proċedura KHDI. Bekk. Issa nistaw naddu għall-aħħar parti ta' dan id-dibattitu kien suġġett tassew importanti l-ewwel net fisem il-Kummissjoni nixtieq nitlob lil kummissarju Fule sabiex jitkellem. Grazzi, President. Ministru, onorevoli membri, din mhix l-ewwel darba illi jiena kelli l-privileġġ illi nieħu sem f'dan id-dibattitu hekk importanti fil-Parlament Ewropew. Għalhekk pala riflessjoni ta' żewġ punti li ġejjin jien nixtieq naqsam magħkom f'dan il-waqt li dan id-dibattitu juri biċ-ċar illi f'dan il-waqt ma jistax ikun hemm għaqda sħiħa fostna dwar is-ħubija tat Turkija fl-Unjoni Ewropea. U din hija kwistjoni diffiċli illi eh, din nitrattaw illum għaliex anka jekk in-negozjati jenna li ftaħnihom eh, għal ħafna raġunijiet għadna ninsabu fil-bidu ta' negozjati ta' adeżjoni għanna 13 eh, kapitolu miftuħ u wieħed biss malu. Jiena jkolli ngħid illi bla dubju ta' xej. Jiena żgur illi ser jasal iż-żmien u għandna naħdmu fuq dan ser jasal iż-żmien fejn aħna ser insibu ruħna situazzjoni illi iva inkunu nistaw niddeċidu fejn konna minnaħa e, l-Turkija illi tindirissa dawn 35 kapitolu u kol twetta il-rizultati u minnaħa l-oħra ikonna l-Kummissjoni illi tagħti l-Istati membri evalwazzjoni ċara dwar l-impatt ta' sħubija torka fl-Unjoni Ewropea. Bekk jiena naħseb illi l-priorità issa forsi mhix li niffukaw fuq din il-kwistjoni ipotekarja bħalissa jekk u xser ikollna kollox fidejna fl-aħħar tal-proċess, imma ejjew niffukaw fuq il-proċess, ejjew nsaħħu l-kredibilità tal-proċess. Il-kredibilità miż-żewġ naħat fuq naħa tal-Unjoni u wkoll fuq naħa Torka. Il-kredibilità fuq naħa Torka fis-sens li nsaħħu il-punt illi il-, il il-mutur, il-magna wara il reform wara l-adezjoni, il-proċess ta' adezjoni huma r-riformi x'nistennew minn pajjiż kandidat. Nistennew illi biex huwa jissieħeb fl-Unjoni Ewropea mhux biss irid jindirizza l-35 kapitolu imma irid jissodisfa l-impenji kollha li huma riflessi f'dawn il-35 kapitolu. M'hemmx mod ieħor kif qed jista' jsir stat membru ħlief illi ikollu eh, fl-imkien maħna l-istess valuri. Il-kredibilità minnaħa tagħna ġifieri illi eh, kif titta snilu konna deċidejna dwar ir-regoli ta' dan il-proċess dwar kif ser jitwetta dan il-proċess illi aħna nżommu ma' dawn ir-regoli u ma nibdluhomx dawn ir-regoli. Għaliex dan huwa l-unika mod illi aħna nistaw nizguraw illi ser inkomplu, ser insiru, ser inkomplu nkunu il-punt ta' referenza għal riformi fit-Turkija. L-koll nitkellmu dwar il-ħtieġa għal riformi fit-Turkija. Jista' jkun hemm riformi daqskemm hemm impenn tal-Unjoni Ewropea f'dawn il-proċessi. My second remark uh, would be Uh, It-tieni kumment huwa illi l-aġenda pozittiva li diskutejna is-sena l-oħra ħadmet. Ħadmet għalix sa ċertu punt elimina din il-ħaġa ta' fejn aħna jistħoq inna. Kemm il-darba smajta din il-ħaġa tinnat mill-imsieħba batorok? Dan wassal ukoll għal bosta elementi pożittivi li aħna referejna għalihom flimkien mal-Ministru l-Presidenza. Issa dak li huwa importanti. Huwa importanti illi aħna naqdu dawn il-punti li aħna referejna għalihom noħolqu ċertu ritmu f'dan l-involviment importanti u impoġġu negozjati ta' adeżjoni eh, lura fuq fit-triq tajba u dan il-proċess namlu proċess sostenibli għaliex hekk biss nistaw inqarbu l turkija lejn l-Ewropa. Ewropa li definita mill-valuri tagħha stat ta' dritt, demokrazija u l-libertajiet fundamentali grazzi. este este punto dell'ordine del día con la intervención. Grazie Commissario, ser u dan il-punt fuq l-agenda bil rappresentatrici tal-Kunsil il-Ministru Creighton fisem il-Kunsil ek joġbok. Grazie tassew President. Jiena nixtieq nibda billi nirringrazzja lil membri għal dibattitu tassew konferenzi fil-fema tiegħi naħseb illi juri biċ-ċar Jurin bitċar illi l-proċess ta' negozjati ta' bilħaq qabad ir-ritmu issal l darboħra u qed ikompli iħeġġeġ ir-riformi politiċi u ekonomiċi fit-Turkija. Dan huwa l-aħjar mod kif nistgħu nimxu l qoddim u għandna nkomplu f'din it-triq ta' inkoraġġiment e, għal riforma ġenwina fit-Turkija. Jiena fl-introduzzjoni tiegħi sħaqt dwar il-bosta setturi fejn hemm ħtieġa għal aktar riforma u mhux se naġġa intenni dawn il-punti naf li ħafna membri tennew ukoll dawn il-punti. Kif ġie misħu ukoll fir-reżoluzzjoni in-naħat kollha għandhom ħafna x'jiksbu mill-progress fin-negozjati u minn riformi politiċi u ekonomiċi ulterjuri fit-Turkija. Minnaħa tagħna l-Presidenza u l-Istati Membri l-Kummissjoni qegħdin jagħmlu ħilithom sabiex l-affarijiet javvanzaw. U jiena sodisfatta illi taħt il-Presidenza Irlandiża aħna rajna xi ħaġa li jasimili għal żvolta u nittamaw illi jkun hemm progress konkret qabel ma tintemm il-Presidenza tagħna. Nixtieq nikkonkludi billi nfakkarkom illi fl-aħħar mill-aħħar hija l-kapaċità tat-Turkija, ir-rieda tat-Turkija illi tavanza illi ser jiddetermina ir-ritmu tan-negozjati u bekk ir-responsabilità hija fidejn it-Turkija. Il-progress tat Turkija fl-indirizzar tagħha tal-punti ta' referenza u l-qafas ta' negozjati u l-sħubija dan dawn ser ikomplu jkunu il-fattur determinanti u biex il-negozjati jimxu l-qoddim mux biss hemm bżonn ta' aktar riformi u sforzi ta' riformi imma aktar kuraġġ politiku u tmexxija minnaħa ta' Turkija. Minnaħa ta' naħna ser inkomplu insegwu bir-reqqa u nappoġġaw l-iżviluppi bek fl jina jiena nixtieq il importanza tal-Parlament Ewropew għal proċess politiku aktar wiesa li fiħ aħna noperaw nimpenjaw li ċittadini tal-Istati membri u tat-Turkija f'diskussjonijiet demokratiċi din il-ħaġa tibqa' kruċjali sabiex niżguraw li konna appoġġ kontinu f'dan il-proċess kontinwu. ħaġa illi ta' min nisqu dwara u bekk jiena nixtieq nirringrazzja lil membri għad-dibattitu tagħhom u nixtieq nirringrazzja lir rapporter għal ħidma eċċellenti tagħha. Grazzi. Grazzi, Ministru. Bekk, b'dik l-istqarrija nalqu. Dan il-punt irċevejna mozzjoni għal rezoluzzjoni li tala id-debattitu minn il-Komitat tal affarijiet Barranin ser nivutaw għada fil-11 nofs. Issa jien nixtieq naħtaf din l-opportunità sabiex nifraħ lill-Onorevoli Omen Reuten rapport taħħa kien rapport